Mela, nerġgħu nkomplu bis-sessjoni tagħna u l-minuti ta' sessjoni tal-bira u t tests huma disponibbli jekk hemm xi oġġezzjonijiet jekk ġobkom għajdunna le mhux il-każ. Tajjeb wisq. Mela, il-President ċeva